biex bekk ikonna aktar arfin dwar il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Grazzi. Grazie, komm Grazie l kommissarju Għanna tlet proposti ta' rezoluzzjoni wara diskussjoni diskussjoni tinala hawnhekk il-votazzjoni issir għada f'nofsinhar. Issa, skont l-agenda, Għanna mistoqsija orali li l-Kommissjoni dwar protezi ta' sider defettużi mamulin mill ġel ta' silikon manufutturati mill-kumpanija franċiża PIP. Naddi minnu fih il-kelma l-Onorevoli Okoni għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kummissarju, Aziz Kollegi, Signori. Irridu hawnhekk nammettu illi hemm biża ta' dawn il-prodizi tas-sider. li biex hija frodi tas-saħħa iżda rajna l-effett x'effett se jkollu fuq livell Ewropew u livell internazzjonali. Dawn il-proteżijiet ġew immibjuha f'71 pajjiż madwar id-dinja. Jiġifieri 400,000 protezi 40,000 nisa fil-Renju Unit u kena 10,000 fi Spanja kif ukoll 30,000 fi Franza. U se jkun reviżjoni fil-ħarifa ta' din is-sena u bħala leġislaturi allura aħna rridu nitalmu din il-frodi, insaħħu s-sistema tagħna ta' sorveljenza meta niġu għal tamir mediku naqbel mal-proposti tal-kollegi Ulmer u anki Filip Julen illi huma rapporter dwar risoluzzjoni tal-PPE. Huma ma setawx ikunu preżenti hawnhekk lejla. Nitlob il-Kummissjoni tqis dawn il-rakkomandazzjonijiet irridu insaħħu u narmonizzaw l-obbligazzjoni ta' spezzjonijiet fuq livell komunitarju huwa urġenti li jkollna kontrolli regolari kif ukoll spezzjonijiet mhux eh, mhux imħabbra minn qabel u anki naraw xinu ċiklu ta' ħajja ta' kull tamir mediku u anki naraw il-proċedura eh, ta' autorizzazzjoni għal dawn il-kompaniji kif ukoll naraw it-traċċabilità u t trasparenza tal-prodotti mediċi li tqidu fuq is-suq. Niġbet l-attenzjoni tagħkom għal punt essenzjali. Neħtieġu insibu bilanċ bejn il-ħarsin tal-pazjenti Ewropej fil-waqt li natu appoġġ l-innovazzjoni u r-riċerka. Irridu nsibu bilanċ bejn is-sigurtà, it-trasparenza, l effiċjenza u l-flessibilità. U l-ewwel miżura tfisser illi ma nittrattawx it-tamir mediku bħala l mediċini hemm tliet eh, differenzi fit-tipi, hemm differenzi wkoll ta' żmien kif dawn il-prodotti jitpoġġew fuq is-suq kif ukoll differenza fejn jitlu kol flussi fuq is-swieq bekk jeħtieġ li jkollna eh, ma jkonniex anzi aktar piżijiet finanzjarji u ma jkonniex dewmien tal-marketing ta' dan it-tamir mediku u għalhekk irridu imbidlu għas ċirkostanzi tas setturi differenti. Grazzi ħafna l-Onorevoli McAven, żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Naqbel ma' kważi da kollu li hemm fir-riżoluzzjoni qudiemna llum u jiena nixtieq nisma' lis-sur Talli e, jgħidilna kif ir-reviżjoni tad-direttiva ta' tamir tamir mediku se jinkludi dak li aħna tallimna minn l-iskandlu tal-PIP dan l-iskandlu affettwa tant nisa fl-Ewropa u anki li lim mill-Ewropa. Jina xtaqt nirreferi għal punt forsi usa mill riżoluzzjoni l-emenda dwar ir-reklamar għaliex ma permettux illi mediċini li nataw bil-riċetta li kollom il-reklami, iżda il-rivisti tan nisa illi jistaw jipublikaw reklami bħal dawn. Paġni wara paġni ta' dawn il-reklami bil-kolur li jinkoraġġixxu in-nisa biex jagħmlu l-protezi tas-sider. Żewġ pajjiżi ġamlu proibizzjoni ta' dan ir-reklamar, il-Belġu u Franza. Iżda, fil-komplement tal-Ewropa din hija xaġa normali u għalhekk kummissarju forsi tista' tgħidilna jekk nistgħux nagħmlu xaġa fuq livell Ewropew dwar din is-sitwazzjoni. Meta nqisu il-websites tal-istess kumpaniji għandhom dawn il-mistoqsijiet dwar l-operazzjonijiet fuq is-sider u jgħidulek kemm se tħallas kif inti tista' wkoll selef il-flus biex tagħmel l-operazzjoni, iżda ma jgħidu qatt illi 30% tan-nisa se jkollhom jagħmlu protesi ġdid fi żmien 10 snin u kważi l-protesijiet kollha jridu wkoll iridu jinbidlu kull 10 sa 15-il sena. Ġifieri jekk inti tmur ta' età ta' 32 sena il-medja, eh, jifisser il kumplament ta' ħajtek inti se jkollok terġa' tagħmel protesi, protesi u protesi wara ieħor. Allura Hemm tliet kumpaniji u jiena rajt tliet kumpaniji u l-ebda minn dawn kumpaniji ma semmew din il-ħaġa. Din mish ħaġa tajba. Meta ikun hemm operazzjonijiet bħal dawn qed jgħaddu minn riskju u allura m'hemmx biżejjed tarif. Neħtieġu aktar informazzjoni għal pazjenti. Kummissarju, ma nafx x'inhu l-kompetenza tiegħek għandna liġijiet dwar ir-reklamar dwar il-mediċini u allura wasal il-waqt illi natu ukoll każ ta' din l-industrija li qegħdin iħeġġu lin-nisa biex jieħdu riski u ħafna nisa ma kinux jafu illi ikollom jagħmlu operazzjoni wara oħra meta kien hemm sħariġ dwar dan. Grazzi. Onorevoli Lepage, żewġ minuti. Mm. Mhijiex hawnhekk l-Onorevoli Oken. Grazzi, President. Nasib li huwa importanti illi namlu dan il-punt din is-sitwazzjoni illi jeħtieġ li jkun awtorizzazzjoni aħjar milli kellna sissa. Din il-ħaġa narfuha. Tassew irridu nqisu dan il-punt. Irid ikollna trasparenza u irid ikun hemm aċċess għal riċerkaturi indipendenti li jistgħu tassew jeżaminaw id-data sabiex ikun impossibbli għall-industrija illi taħbi riżultati għaliex lilin minn fejn ninsabu fil-proċess għandu jkun possibbli għal persuni illi jaraw jekk kien xi ħsara, xi effetti li jagħmlu dannu, jekk kien hemm xi tip jew le, Jekk qed ikonna dan eh, dawn dan it-tamir eh, ġdid li jaħdem tajjeb ħafna. Din hija kwistjoni essenzjali għaliex irid ikonna trasparenza U bekk nittama li kummissarju Dalli jappoġġa il-fat illi u ċittadini il-pazzjenti illi irridu nifokaw fuqhom u mhux fuq l-industrija. Jekk ikun hemm xi tip ta' erq bir-riżultati. U għonek nistaw najdu li forsi għedin trattaw il-protezi ta' sider, iżda jekk hemm xi indikazzjoni li hemm er, allura rrid ikun hemm multi adattati. U għalhekk jiena xtaqt ngħid illi jekk niskopru industrija u naraw illi tassew hemm il-bżonna trasparenza għal data li tiġi proċessata, allura irridu naraw xiet tisir bħala lobbying mill-industrija. Se niġu esposti għal kwalunkwe tipi ta' akkużi kif aħna qegħdin indajfuhom, qed neqirdu l-opportunitajiet, qed neqirdu l-kondizzjonijiet biex huma jkunu kompetittivi. Bekk nittama illi nkunu nistgħu tassew nifqulhom u nifqu għal din il-pressjoni sabiex kulħadd ikun jista' jgħid illi s-sistema hija aħjar tal-Amerikani jekk ma rridux nadottaw sistema Amerikana. Eh, L-Onorevoli Jana Kudakis. Sitt xhur wara l-iskandlu PIP il-Parlament Ewropew saf fl-aħħar qed jindirizza dan il-każ ta' dispjaċir. U wieħed ma jitwemminx jisma' illi PIP kien tielet l-akbar eh, kumpanija għal protezi tas sider u dan għaddej għal 10 snin u allura tajjeb li nitalmu mill-inċidenti ta' saħħa pubbliku bħal dawn. Iżda huwa essenzjali wkoll neżaminaw il-fatti kollha qabel ma naslu għal konklużjonijiet kif sistema forsi tista' tinbidel sabiex ma jkonniex atti ta' dawn it-tip il qudiem Kif ukoll nisħu illi l-iskandlu PIP ma jurix illi hemm falliment tas sistema ta' konformità. Dan kien rejat kriminali li kien jinvolvi ma' dawk li ma nifatturaw prodott li ma kienx ta' standard adekwat. Għalkemm ir-risoluzzjoni tal-Komitat jinkludi ħafna miżuri li se jtejbu l-qafas regolatorju għat-tamir mediku, it-test ukoll qed jinkludi talbiet għal awtorizzazzjoni tas-suq ħieles dana jukoll jirrepeti eh, regoli u standards esistenti u bekk mux eh, u sproporzjonat bla bżonn. Paragrafu 22 mresaq mill-ħodor et jisejjaħ għal valutazzjoni ta' tossikoloġija għal tamir mediku. Nemnu illi billi aħna nizaminaw it-tossiċità ta' kollox anki ta' kwalunkwa prodott illi b'dan il-mod eh, dak li jkun jieqaf eh, jagħmel ir-reati, irridu nodu attenti illi aħna ma nużawx xi martel kbir biex nifqgħu xi lewża żgħira biex bekk irridu nodu attenti għaliex dawn jistaw b'xi mod jbidlu eh, sistema regolatorja li ila tappoġġa il-pazjenti għal 20 sena. Bekk il-grupp tiegħi ressa emenda u dawn huma maqsumin sabiex nippruvaw insibu soluzzjoni għal dawn l-inkonsistenzi. Grazzi. Grazzi. Taċċetta blue card? Le. Tajjeb, ah, skużawni, kien għal-kaġ Tajjeb, l-Onorevoli Mattias, zewċ minuti. Grazzi, President Kummissarju. Veru, li sitxur dew sa meta rajna l-ewel eh, kas ta' dan il- eh, din il-kumpanija PIP u rajna naraw li matul 10 snin kumpanija privata operat fis-suq u kienet pożizzjoni li tuża dawn il-protezi fejn kien hemm silikon illi suppost intuża għal raġunijiet industrijali u f'sabajn pajjiż dawn il protesi difettużi intużaw fin-nisa. U allura jidher illi madwar 500.000 eh, mara hija affettwata. Hemm ħafna difetti f'dan il-proċess ħieħ. Nafu x'ġara, eh, dan huwa kasta ta' frodi, reat illi issa jrid jgħaddi mis-sistema ġudizzjarja, iżda qegħdin naraw ukoll frodi illi jridu wkoll tiġi trattata mill-qrati, iżda kien hemm nuqqasijiet hemm eh, lakuni legali li rridu nittrattaw. Għandna responsabiltajiet hawnhekk għal 10 snin ma rnexxinniex nidentifikaw x'kienet iseħħ ma badnix eh, dawk li għamlu r-reat u għalhekk issa rridu nerfgħu responsabilità minn naħa tagħna is sistemi tagħna kollha fallew l-ispezzjoniet ma kellhom suċċess u bekk irridu nagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet hawnhekk u għalhekk hemm bżonn illi mhux biss eh, nisu din il-ħaġa bħala nuqqas ta' informazzjoni, iva kien hemm nuqqas ta' informazzjoni ma tantx nafu dwar il-presi ta' sider, iżda jħtiex li narfu illi eluf ta' nisa ġew mill-quta minn din il-problema u issa jeħt naraw illi dawn in-nisa jridu jgħaddu minn kontrolli tas-saħħa u il-protezijiet tagħhom ukoll irriġu verifikati biex naraw jekk kienux eh, protezijiet tajbin jew difettużi. Irridu u kol niverifikaw ħafna affarijiet l-autenċità tal-spare parts tal-karozzi, per eżempju, dola fritt namlu aħna, iżda għanna namlu l-istess ħaġa fuq e, elementi kruċjali għas saħħa pubblika. U allura irridu namlu tajjeb, irridu pattu għawnek għal ħafna affarijiet irridu kunem hemm transparenza, kontrolli u sanzjonijiet dan is-settur industrijali. Għaliex irridu niżguraw li ma il-problema terġa' xi seħ u stati membri jdu jerfaw responsabilità tagħhom għan nuqqasijiet fl-ispezzjonijiet. Grazzi. Sur Rossi, żewġ minuti, grazzi President diskussjoni l-votazzjoni ta' rezoluzzjoni qed jisir fi żmien favorevoli ħafna għaliex jekk tiġi approvata ta' indikazzjoni utli għal revizjoni tal-apparat mediku. Il-każi ta' dawn il-pozizzijiet urina li hemm nuqqasijiet fis-sistemi attwal ta' ċertifikazzjoni tal-konformità skont il-bżonnijiet essenzjali fil-qasam ta' saħħa u ta' sigurta. Il-proposti mresqa mill-Kummissjoni Ewropea mill-Kummissjoni tal-li mixin fil-direzzjoni li jkun hemm aktar kontrolli fil-kumpaniji li jagħmlu dan it-tabir mutiku mediku kif ukoll aktar l-strettezza fejn jitlu il-prodotti ġodda. U naqbel li m'għandniex ikonna piżijiet burokratiċi żejda illi jfisser li wieħed ma jistax ikun innovattiv. U għalhekk importanti li fuq livell Ewropew ikonna dawn il-kontroll effiċjenti u bla dewmien. Dawn il-eluf ta' nisa li jaddu minn dawn il operazzjoniet tal prozzi ta' sider jkunu marfa dwar ir-riski li jistaw jitlu għalihom biex bekk ikollhom possibilità li jkollhom screening u konsulenza medika u jivverifikaw xi ħsara li jista' jkun hemm u anki biex jagħmlu tajjeb jekk ikun hemm xi incidenti dan il-protezi. Irid ikun hemm reġistru wkoll fejn wieħed eh, jista' jara li dawk illi wkoll għaddew minn trattament ta' mir mediku biex bekk jekk ikun hemm bżonn ta' li tingħata informazzjoni fuq eh, bidliet jew sostituzzjonijiet ta' tamir dawn isiru fi żmien waqtu. Anki l-introduzzjoni ta' karta ta' rikonoxxament tal-protesi dina tista' tagħti l-opportunità lill-pazjent biex ikun jaf dwar riski kollha li jisteltaqa' magħhom u anki jara x'kontrolli wieħed jista' jgħaddi minnhom matul is-snin ta' wara u essenzjali illi fid-daw ta' kollaborazzjoni fuq livell komunitarju l istati membri jerfaw impenji kriterji stretti biex bekk innaqsu eh, li konna każijiet bħal dawn bħal dak li kena dwar protezzjoni tas sider ta' kumpanija PIP. Komissarju Dal. Komissarju Dal. Okay. Thank you very much. Grazie ħafna, signora President. Onorevoli membri. Ma daw l-axħar 20 sena s-sistema eh, regolatorja għall-apparat mediku provdiet eh, apparati li li għandhom sigurta u għet jista jabda fuqhom u għandhom il-performance. Specialment meta għet jizum f'moħħu daw il-prodotti u għandhom ħajja qasira. Ja sistema u kolli ja effettiva dak li spejjes u favur l-SMEs. Eh, L-Europa edha fuq qoddim fl-innovazzjoni Eh, matul daw li eh, kien qed il-direttiva tal-tamir mediku u dak li il kas tal-PIP għax ħassejna li kellha bżonn diversi titjib. Dan il-każ PIP huwa wieħed verament orribli għax huwa frodi li mandunajniex bih nħabba eh, aspetti dajfa wara il-beħ u l-naxxinna li nistabilixu eh, diversi aspetti fil-affas eh, regolatorju. Jiena ehm, biex niprovi risposta identifikajt ehm, l-Parlament numru ta' azzjonijiet li li jittieħdu bazati fuq leġislazzjoni prezenti dan jinkludi li jkollna kontrolli iżjed iżjed eh, severi biex konna garanzija ta' aħjar għal sigurta ta' teknoloġija medika. Jiena għalt ek ktibt lill-Ministri tas saħħa tal-Istati membri kollha biex nitolbom l-appoġġ tagħhom u aħna qegħdin naħdmu flimkien biex nimplementaw dawn l-azzjonijiet. Fi żmien fit-tul il-leġiżlazzjoni riveduta tal-tamir mediku Eh, li komissjoni għed t-preperi, t prepara indipendentament mill-każ PIP ħadd iħu wkoll nota tal esperienza ta' din il-kwistjoni. il komissjoni għanda l-intenzjoni li tadotta l-proposta taħħa wara l-waqfa s sajf Numru ta' t-tib ġa kienu anticipati biex insaħħu s-sistema dawn il-każijiet ħaj e, jagħmlu kontribuzzjoni biex jevitaw każijiet bħal PIP. Biex nagħmel referenza xiftit minnhom aħna rridu nsaħħnu e, nsaħħu l-għażla u l-ħatra u l-funzjonament ta' korpi ta' notifika li nizguraw li dan isir skont l-aħjar standards li għandna fl-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn ruol iżjed b'saħħtu għall-awtoritajiet kompetenti fil-fażijiet qabel il-market u qabel is-suq u wara. Is-sistema tista' tkun effiċjenta biss jekk tagħmel l-aħjar użu tan-numru limitat ta' esperti li huma disponibbli għalhekk il-Kommissjoni tantiċipa li jkun hemm mekkaniżmu ta' skrutinju qabel is-suq eh, u dan issir Eh, għal dawk li tamir li għandu forsi ċerta riskju u tamir ieħor skont il-bżonn, skont il-każ. Dan il-mekkanizmu jippermetti li dal komitat eh, kompost minn ċerta stati membri jiċċekkjaw dawn it-tip ta' tamir mediku. Il-vantaġġ li għamlu hekk huwa eh, doppju l-ewwel ħan iżguraw li kunem livell igwali ta' valutazzjoni minn korpi notifikati sak l-għandu l-evidenza klinika. It-tina ħaj permetti l-istati membri ġu informati dwar prodotti li qed jiġu fissu biex ikunu jistaw jagħmlu kontrolli ta' prodotti. Dan il-mekkanizmu għandu l-vantaġġ risorsi eh, ftit risorsi li hemm u l-esperti ftit l-esperti li hemm eh, jiġu użati biex jiżguraw li jkun hemm kontroll qabel ma jidħlu fis-suq u li jkun hemm ukoll viġilanza u sorveljenza tas-suq. L-aħħar aħna nixtiequ li jkun hemm titjib fil-rekwiżiti ta' traċċabilità għat-tamir mediku, pereżempju li jkun hemm sistema unika ta', ta identifikazzjoni ta' tamir u ta' reġistrazzjoni ta' tamir. Wara l-kas PIP, il-Kommissjoni għamlet stress test għal leġislazzjoni tal-tamir mediku biex t-identifika kwalunkwe nuqqasit li jistaw jizistu fil-qafas regulatorju u tindirizzom pal riżultat dan l-istress test da miżuri addizzjonal ħajġu inklużi fil-Kommissjoni fil-proposta komissjoni Dawn il-proposta ħajkollhom xjaqsmu mal-attività ta' awditorija tal-korpi li jiġu notifikati. Ħanatu attenzjoni speċjali għal żjarat ehm, lill produttur minn ma jiġi avżat jiddittestjaw prodotti u li jidbidlu l-awdituru u informazzjoni tiġi motija l-autoritajiet nazzjonali dwar rezultati negativi. Aħna ħa namlu konna miżuri biex ikun hemm rapport ta' incidenti minn professjonali u pazjenti. Għanna nżidu l kuxenza tal-pazjenti billi kunem implant cards eh, biex jikunem informazzjoni. Għawek jena nħoss li trasparenza tassu jista tittejjeb eh, billi taħti l-partijiet interessati kolla eh, informazzjoni adekwata eh, mux kif għalet bis kif għalet il-Sinjura McAven ta' benefiċċi u spejjes imma wkoll kemm idumu kemm dawn il-prodotti u konsekwenzi li jista' jkun hemm ta' daw it-tip ta' protezi Ehm, ehm, evidentement hemm tagħmir ieħor li jiġi jużat mhux biss il-protesi, naħseb li kulħadd għandu jkun jaf li dwar l-implikazzjonijiet tal-użu ehm, ta' dat tip ta' tagħmir. Istess ħin jien naħseb li hemm ċerta nies eh, eh, li jaħsbu li jalba li jagħmlu proċedura u ma jkollhom bżonn jirrepetuha u dan mhux il-każ U din hija ħaġa li rridu niżguraw li infakru lin-nies, infakru ċ-ċittadini tagħna u l-pazjenti tagħna u l-konsumaturi tagħna. U dak li qed nissuġġerixxu u daw il karz jiġu mogħtija lil kull pazjent li kollu xi proċedura simili bħal l-użu ta' dal-protezi, grazzi. Il-kuxjenza tal-pazjenti tittejjeb eżiz membri tal-Parlament. Jiena verament nemmen li den il-miżuri li qed anticipaw fl-imkien ma' miżuri addizzjonali li wieħed iħoss li hemm bżonnhom wara r-riżultat ta' dan istess ħajsaħħu il sistema f'forma konsiderevoli. Tkun favur l-innovazzjoni jiżgura li il-tamir mediku eh, li għandu sikurezza u li għandu li huma tajjeb jiġi fis-suq għal benefiċċju taċ-ċittadin Ewropew. Jiena ħadd nota tal-punti li tqajmu minn minn Sinjura Avankoni u nixtieq ngħid li l-punti kollha e, huma inklużi u riflessi fil-proposta li aħna ħanamlu ħanatu wara il-waqfa tas-sajf. Grazzi. Per eh, Grazzi ħafna. Issa Fissem li pipi il-Sinjura Gardini għal minuta u nofs. Iva, grazzi Sinjura President, grazzi il-Komissarju u għal affarijiet importanti illi jiena naqbel magħhom, jiena naħseb illi kif qalu hija il-fatt illi aħna f'pajjiżna kienna dawn in-numri, dawn iċ-ċifri li semmiet il-kollega Okoni hija xi ħaġa ta' min jikkundanna dan l-iskandlu wkoll wera li hemm bżonn taħtieġa ta' valwazzjoni bir-reqqa ta' leġiżlazzjoni Ewropea li bħalissa hija fisseħ dwar it-tamir mediku. Sfortunatament din il-frodi u rrit in-nuqqasijiet illi aħna tkellimna dwarhom hawnhekk f'din il-kamra. Illi għal daqshekk tajjeb il-Kummissarju u għalhekk jiena marriċ nieqaf fuq dan ma rridx nitkellem dwar dan l-aspett unek huwa importanti li nagħmlu dak kollu li nistgħu biex aħna ikonna l-aħjar ħaġa x'nofru li ċittadini tagħna. Dan l-iskandlu għallimna ħafna affarijiet. Naħseb li dan jista' jkun spunt biex nagħmlu pass il qudiem ulterjuri. Kif qal il-kollega ta' qabli il-komunikazzjoni li ssir lil pazjenti hija waħda ħażina immens. Jgħidu li bħal eh, xi ħaġa l fejn dawn jibqgħu żgħar għal żgħażagħ għal dejjem isa xi weda sabiħa ħafna. Imma xejn ma jgħidu dwar ir-riski. Meta qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar kirurġija estetika, veru propja din għandha tiġi komunikata l nies l-tfajliet, għax nafu li jkunu żgħar ħafna, jkunu għadhom zazax ħafna mituma jamlu jagħmlu dawn it-tip ta' interventi. U għalhekk eja, jew naħdmu flimkien għaliex suppost diġà għamilna din il-ħidma il biraħ Grazzi. Per due minuti. Presidente, Monsieur le Għazzeġ minuti, Sur Panjo, grazie ħafna, Signora President, Komissarju, ħna jenna l-skandlu tal-Ombudsman, jessanna l-skandlu tal- tal-tip ta' protesi ta' sider li wera. Kommissarju, kem eh, kem sema ta' rapportax mediku mux qed jaħdem sew 14 eh, sena ta' frodi mill-1996 tal-2010 500.000 ta' dit tip ta' protezi jesistu. 48 kas ta' kanser. Eh, u daw il-9 miljon li marru complaints fl qrati L-FDA Amerikana eh, trattat ħafna complaints u kien eh, l-istess fil renjunit u fi Franza. U kif l-Aġenziji Nazzjonali kif mandu nafx dak li kien qed jiġri din għandha twassanni eh, għad deċiżjoni li ntejbu sistema ta' spezzjoni mm, Ewropea tal-spezzjoni ta' tamir mediku kif għattint. Kummissarju għanna npoġġu sistema għanna nistabilixu sistema ġdida biex nevitaw dat tip ta' skandu. Din hija ħaġa li ħata sal wara s-sajf il-leżislazzjoni ġdida u bħala Eh, wieħed minn dak responsabbli tir riżoluzzjoni qed nieħu gost li qed narada grazzi Kommissarju. Dak li inti mill-lider eh, trid tieħu nota tal-tħassib tagħna fir-riżoluzzjoni. Allura f'dak il-każ għaliex tagħmlu eċċezzjoni li mhux aċċettabbli eh, mux aċċettabbli ħafna minn dak l-għawek, għalfex qed titlob allura li jinħoloq Ehm, autorizzazzjoni tassu għal tamir mediki medici li għandhom l-ikber riskju. Tista' spiegali dan kjoġbok. E per il-grupp gruppo ALDE, l'onorevole... Grupp ALDE, eh, l'onorevole Bilbao, minuta nofs, grazie ħafna, jien nixtieq li riforma tal-leġislazzjoni Europea dwar il-kontroll ta' tip ta' protezi eh, tkun kompleta da' il-proposta li hemm din ir-riżoluzzjoni. Aħna tallimna ħafna bil-kriżi eh, tal-PIP u s-soluzzjonijiet qegħdin dimna hija ħaġa obbligatorja li jkun hemm skambju ta' informazzjoni jiġi stabbilit sistema ta' allerta biex jinnotifika fl-Ewropa kwalunkwe inċident. E, e, e, Għandna ntejbu dat tip test ta' prodott bit-testijiet u natu informazzjoni l-pazjenti. Għanna bżon li konna sistema ta' sanzjonijiet li jaffettwa l-produttura li bijaw merkanzija ta' periklu u fis-sistema eh, daw kollha fis-sistema li ma jikkollaborawx daw tip ta' kontroll. Dan hija ħaġa li għandna bżonn nagħmluha fuq għal-raġunijiet etiċi u xjentifiċi. U kif ukoll eh, nittrattaw il-vittmi. Aħna għandna ngħidu eh, u nishtiq najt li fġima li l-borz qed tieħu qed taffettu għal proġett Ewropejan tagħna u rridu naqdu l-ċittadin tagħna. Dak differenza tal-prezzijiet li hemm tal-pip ma maslux uh, li jkun hemm aħjar kontroll il-prezzu. Il-prezz kien il-raġuni tas suċċess tal-pip fis-suq ta' protezi ta' sider u dan kellu konsekwenzi fuq il-nissa li kienu l-pazjenti li użaw dal-prodott. Aħna għandhom ikun hemm il-mezzi biex da ma jerġax jiġri. Imma fl istessin niftakru l kommissjoni trid iddaħħal forma urġenti sistema ta' monitoraġġ bir-responsabilità eh, tal-Parlament biex jkunu żguri li jkunu qegħdin jirrispettaw din ir-riżoluzzjoni. Nispera kummissarju li eh, tkomplu tirrispettaw il-kelma tagħkom. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċess KTI. Sur Meginis. Grazie Presidente. Signora Magnes, dan huwa dibattitu importanti. U għat nitkenmu fuq dan l-iskandalu, rridu narfu illi l-industrija medika kienet innovativa ħafna u għenet ħafna l-pazjenti. Jina nilqa li kunem approċ bilanċat mill-Kommissjoni biex nkunu nistaw intejpu il-sistema. E, e, Pero jina kontra il-paragrafu seba għalix naħseb illi e, se teżagġera u se tneħħi l-possibilità illi l-industrija tkun innovativa. Għal daqstant aħna eh, qed nippruvaw aħna nsibu bilanċ għal dak li hu tajjeb għal pazjenti u nkunu nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk li għandhom bżonnhom dawn it-tamir mediku. Nixtieq eh, mbagħad fuq suġġett daqsxejn differenti biex nitkellem fuq dak li qalet is-Sinjura Makkavan. Aħna kellna dibattitu fuq il-mutilazzjoni ġenitali femminili. U issa għanna eh, diskussjoni fuq dawn l-impjanti tas-sider. Tas U dawn huma iż-żgħażagħ eh, li jużaw dan il-proċess eh, u ma jifmux li huma l-konsekwenzi. Id-dibattiti e, e, mhumiex marbutin flimkien, però hija interessanti li aħna qed nagħmlu dawn żewġ dibattiti hawnhekk. L-iktar ħaġa importanti huwa illi dawk li jkollhom eh, l-impjanti għal għall-irkoppa jew għal ġemp. Eh, eh, eh, Dawnu ma' importanti l industria għandha bżon tamil dawn l esperienzi biex tkun tista timxil l-qudiem għax l-innovazzjoni tiddependi mill-esperjenza wkoll. Għandna bżonn nagħmlu dibattitu ieħor fuq l-impjanti ta' sider u rridu nħarsu lejn l aspet soċjali u l aspet psikologiku fuq in-nisa u l-impatt fuq in-nisa. Grazzi. L-Onorevoli Revner. Thank you. Herr Kommissar, ich möchte Sur Kommissar, jiena nixtieq li nuża din id-diskussjoni sabiex nirreferi għal regolament li bħalissa tkun eh, maħdum bħalissa qed ikun pero però jiena naħseb il-fatt li għandna diskussjoni dwar dan is-suġġett dan ifisser li dan ir-regolament għandu jerġa' jkun revedut. Jiena qed nirreferi għal regolament Brussel wieħed minħabba li qegħdin nitkellmu fuq deċiżjonijiet legali fil-qasam ċivili. Waħna nafu wkoll li f'dak l-industri qasam l-impjanti tas-sider, aħna nafu illi hemm bżonn li noqdu daqsxejn iktar attenti u nafu li kien hemm bosta elementi u dawn ma kellniex ċans u l-opportunità li nieħdu ħsibt din is-sitwazzjoni minħabba li hemm jisu vakum fil-leġiżlazzjoni. Hemm bżonn li aħna ntejbu s-sitwazzjoni u anke ngħinu lill-organizzazzjoni tal-konsumaturi qed jirrappreżentaw il-konsumaturi u jiena naħseb li hawnhekk għandna okkażjoni oħra li permezz ta l impjanti tas-sider aħna naraw li l-orti tal-konsumaturi u koll kollek ta' rappresentanza u dettijiet, grazzi. Muchas gracias, kollegas. Eh, Grazie ħafna, kollega, kommissarju. Lum għadin nitkellmu dwar skandlu. Skandlu tal-użi tal-protezi tas-sider li kienu jużaw is-silikon ehm, industrijali. Li l-utenti, l-pazjenti għaddew minn riski kbar ħafna nisa zazax tfajliet li ma kinux jafu x'tip ta' protezi kienu qegħdin. E, eh, minna ma kellhom informazzjoni ta' xejn. Hemm ħafna leġislattivi għalhekk hemm bżonn immorru lilin fuq il-kontroll li tkun hemm il-viġilanza u ovvjament iridu nqasmu iktar informazzjoni għax dawn il-protezi li jeffettwaw iktar minn 30,000 eh, mara fl-Ewropa irrid ikun hemm sanzjonijiet għal dawk li jagħmluhom għaliex dan ma kinux kompetibbli mas-saħħa il- Nies li jużaw dawn il-protezi għandhom bżonn ikunu informati, għandhom id-dritt li jkunu informati u għandhom id-dritt li jkunu jafu li mhumiex qegħdin jgħaddu mill-ebda sogru, mhumiex qegħdin jirriskjaw xejn. Għaliex kultant din mhix sempliċiment kwistjoni ta' saħħa imma anke biex għal-benefiċċju tagħhom. Grazzi. Grazzi, Sur Tarabella. Aħna nistaw nistaqsu mistoqsijiet fuq l-inerzja tal-autoritajiet f'dan il-kas eh, partikolari. Eh, eh, għal dawk nis li jridu responsabilitajiet tagħhom u anki sistemi tas saħħa mhumiex perfetti u anki kif ċerti kirurgi talbu il-ħlas il ħlas Eh, xejmu professjonali, kienem ħafna vittmi li soffrew. Inti għat illi aħna għanna bżon ta' leġislazzjoni fuq dawn l-impjanti. E, dawn l-impjanti li jiġu installati għal raġunijiet estetiċi. E, Il-Komissjoni bdiet e, studju fuq dan mill-2008 jiena nixtieqek eh, komissarju tajdenna x'inhu l-ħsib tiegħek il-pożizzjoni tiegħek fuq dawn l-impjanti fuq is-sikurtà fuq is-sikurezza u meta taħseb li nkunu nistgħu jkollna l-leġiżlazzjoni li għandna bżonn. Grazzi. Is-Sinjura Kambaħ. Tentin, Herr Kommissar. Signor President, Sur Kommissarju, jiena nixtieq illi ninaqat ma' id diskussjoni u ngħid illi aħna hawnhekk għandna bżonn ta' kriterji ta' permess li jkunu stretti ħafna, kontrolli li jkunu stretti wkoll u iktar informazzjoni lill konsumaturi Jiena konvinta illi f'dak li għandu x'jaqsam il-impjanti li daw l-implants li jintużaw fil-sider u parti u koll sostanzjali mill-medicina, mil hemm bżonn ta' iktar informazzjoni dwarhom minħabba li daw jammontaw għal 100 miljun ta' ta' kważi 100 miljum ta' euro fil-qasam ta' farmaceutiku jiena naħseb li dawk li fil-fatt huma responsabbli għandhom iġorru din ir-responsabilità minħabba li hemm ħafna nisa li qegħdin ibatu iżda dawn in-nisa li jaħsbu li permezz ta' dawn l-implant iħossuhom iktar nisa din naħseb li rridu ngħinhom u nibdew miż-żgħażagħ, speċjalment mit tfajliet fl-Ewropa minħabba li huma qegħdin l-iktar li jużaw din is-sistema. Jiena naħseb li reklami u il-fatt li aħna qegħdin inbiħħu din din id-dera lin-nisa irridu nirranġawha minħabba li din edha twassal għal fatt li ħafna nisa jaħsbu li huma jistgħu jidru zbieħ biss jekk ikunu jistgħu jgħaddu minn interventi kirurġiċi u operazzjonijiet kosmetiċi. Jien naħseb li għandna nippruvaw nillimitaw iktar u noqogħdu nikkutralaw iktar reklami. Grazzi. Sinclair. Eh, signora Sinclair. Grazzi. l-autoritajt franċiżi eh, suppost regolamentaw din il-problema fl-2000 regolamentaturi fuq l-internet għamlu eh, kitbu responsabilitajiet fuq l-internet eh, u l-autoritajiet Franċiżi Arfuhom daw hemm bżonn ta' bidliet radikali biex ikun hemm użu xiera il-Franza ehm, u rrit li mhijiex kapaċi tagħmel din ir-rekomendazzjoni u għandha bżonn ta' verifika esterna. Ehm, ħafna nisa eh, qed jiġu eh, influenzati hemm bżonn ikun hemm eh, kontroll fuq dawn il- kumpaniji u emżon ikun hemm ispezzjoni minnaħa tal-professjonisti tas-saħħa. Grazie. Grazie, eh, e ora la parola al Commissario Dalli. Issa ngħaddu għal Kummissarju Dalli. Well, thank you very much, President. And... Grazzi ħafna, President, u nixtieq nirringrazzja għal kulħadd tal-kummenti li għamlu fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti ħafna. Aħna kollha naqblu illi is-saħħa tal-pazjent tiġi qoddim kollox fil-politika tagħna. U din hija propju dan qegħdin namlu meta aħna ninsistu illi aħna hemm bżonn assolutament li jkollna sistema flessibbli illi iwassal uh, l-innovazzjoni mill-aktar kfis possibbli lil pazjenti tagħna għax din hija wkoll funzjoni tas-saħħa tal-pazjenti. Il-wieħed ikun kapaċi juża, ikun jista juża prodotti innovativi eh, fl-iktar żmien kmini waħna fl-Ewropa mm, in innovazzjoni namluha tliet snin, fi żmien tliet snin qabel eh, qabel eh, l-Amerikani bl-istess prodotti. U dan hija din hija ħaġa li ma nistgħux inwarbu. U meta saqsejuni għaliex jiena minix qed ninsisti fuq l-autorizzazzjoni qabel il-bejħ, eh, il-kommerċializzazzjoni, hija aħna m'għandniex bżonna din l-autorizzazzjoni. Aħna fl-Ewropa għandna s-sistema li ħadmet fl imoddi aħna qed insaħħuha din il-sistema biex taħdem aħjar u aħna qegħdin niżguraw nassikuraw il-kompetenza tal- Eh, tal-entitajiet kollha li huma involuti fil-proċess ta' autorizzazzjoni. U dan huwa pakket li aħna se nipproponu kemm lil parlament kif ukoll lil kunsill wara s-sajf. U dan huwa il-rizultat sur Tarabella u din hija l-pożizzjoni tiegħi fuq din il-kwistjoni. Aħna konna qegħdin nistudjaw u nivverifikaw dak li għamilna fuq il-każ tal-PIP u se noħorġu bi proposta formali konkreta fi żmien ftit xhur bej wieħed u ieħor f'Settembru. Għal daqstant meta aħna nitkellmu fuq l-awtorizzazzjonijiet aħna edin ngħidu? edin ngħidu li e, irridu nżommu l-flessibilità li għandna fl-Ewropa. Ejja ninforzaw, nizguraw illi kull min e, huwa għanvolut involut fil-proċess huwa kompetenti li l-istati membri u l-autoritajiet ikunu involuti fuq dak li qed jiġri fil-pajjiżi tagħhom f'dan il-proċess u mbagħad jista' jkollna grupp ta' esperti mill-Europa kollha biex jiżgura il-koerenza fl-Europa kollha fuq livell standard ta' autorizzazzjoni. Il-kas PIP mhuwiex m'għandux jaqsam xejn mal-autorizzazzjoni, mhix kwistjoni tal-autorizzazzjoni. Dina dan il-każ huwa frodi illi setat seħħet anki fil-preżenza tal-ikbar proċess ta' autorizzazzjoni li tistgħu timmaġinaw. il każ tal-PIP PIP huwa eh, indikazzjoni tal-djufijiet li għanna fil-proċess, mux fil-leġislazzjoni, ma kif qed tiġi implementata. Anki leġislazzjoni sensaħħuha fil-kontrolli eh, ta' kommerċjalizzazzjoni wara l-autorizzazzjoni. Kif qalu xuħut minnkom, l-autoritajiet kompetenti fl-istati membri ħallew il-kontrolli mediċi fuq dawn eh, fuq dawn l-impjanti. U din hija ħaġa ħażina, hija ħaġa inkredibbli. Meta smajta din il-ħaġa u jiena accounted bħala professjoni u meta smajt li l-audits skolla li saru mill-entitajiet ta' notifika fuq il-kumpanniji u ma kienu ġa pre-notifikati xare qabel. Ija ħaġa inkredibbli li ħaġa bħal di għandha taqsam, għandha tiġri. Flittra illi jiena ktibt lill-Ministri għattilhom li dana mhuwiex il-każ il-audits non notifikati huma konsidrati bil-leġislazzjoni tal-tana il-lum u entkom ukoll tridu tizgoraw li dana ikun qed jiġri fil-verifiki tal-marketing illum. U memx għalfejn nistennew sentej biex eh, dan il-proċess leġislativ eh, li sennidu minn għamtit iħor jilħaq jintem. Aħna edin namlu pressjoni għat trasparenza mux biss fl-informazzjoni li għanda tinata li l-kull min għandu eh, eh, u għan volut fil-deċizjoni imma anki trasparenza biex kull incident li jkun jista' jiġri fis-settur tal-impjanti mediċi għandu jiġi rapportat lura u se jkun hemm database biex eh, inkunu nistgħu niġbru din l-informazzjoni kollha biex mm, aħna verament inkunu nistgħu nieħdu l-azzjonijiet neċessari it-traċċabilità tal-impjanti mediċi li aħna qed nipproponu u se nipproponu u ġiet imsemmija llum ukoll hija ukoll aspett importanti it-traċċabilità tal-impjanti tal, kollha, speċjalment dawk l-iktar riskjużu se jkunu inklużi fil-proposta. Għal daqstant aħna il-kelma qed inżommuha fuq dan il-punt, f'Settembru aħna se noħorġu bi proposta għawija illi ħad b'mod drastiku is-sikurezza tagħna. Mingħajr ma neżaġeraw, mingħajr ma nagħtu reazzjoni eżaġerata għal inċidenti bħal daw. U billi nippruvaw insibu mod kif nistaw nitrasmettu is-sens li qed nagħmlu xi ħaġa Eh, fejn memx indikazzjoni li għandu jisir. Il-problema tal-frodi tal-PIP miex kwistjoni tal-autorizzazzjoni ma ta' verifika ta' suq tal-marketing. U għawnek, kollegi, irridu ninsistu u nizguraw illi namlu proċedura ta' kontroll ta' suq robusta. Grazie ħafna. Grazie kommissario. Grazie kommissario. Aħna irċevejna proposta ta' rizoluzzjoni, direzzjoni e diskussjoni maluqa, il-votazzjoni isseħ għada fl E seduta li mis e għada